Nixtieq nifurmakom ukoll li s-sur Frank Van Hecke inaqat mal-grupp tal-libertà u d-demokrazija din minn eh, din tħol fisseħ mid-9 ta' novembru. Issa il-firmar ta' atti adottati taħt il-proċedura ordinarja leġislattiva Nixtieq nifurmakom li flimkien ma' President tal kunsilli nafnar l-erba' se niffirma 16 il-lata dotat taħt il-proċedura ordinarja leġislattiva